nibdew is-seduta tal-plenarja tagħna. Nixtieq nfakkar kollega illi ħallilna Marco Pannella. Ħafna minna ħadmu miegħu f'dawn l-aħħar snin u għal ħafna snin. Jiena ħdimt miegħu matul il-karriera twila tiegħu hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Sinjuri, huwa kien individwu eċċellenti li ħadem passjoni u din il-passjoni għenet biex huwa jiġġieled dejjem favur id-drittijiet umani, il-paċi u l-pluralizmu fis-soċjetà tagħna. Huwa dejjem iġġieled bisħieħ kontra il-pina tal-mewt u ħadem ukoll favur id-drittijiet ta' dawk li huma l-ħabs, drittijiet tal-omosessuali. u kienu kol persuna illi dejjem iddefenda l-ugwaljanza bejn is-sessi. Kien favur l-Ewropa, kellu rispett kbir mill-kollegi tiegħu. Ir-rispett mar lilin mill-grupp politiku tiegħu u lilin mill-frontieri ta' pajizu l-Italja. Kien pionier politiku. ħafna drabi kien jidħol għal dibattitu kontroversjali hawnhekk fil-Parlament u anki f'pajjiżu l-Italja, Marco Pannella hija persuna illi ħallitna u din hija telfa kbira għall europa Ħafna mill-ex kollegi tiegħu, ħbib tiegħu huma preżenti hawnhekk illum. huma kienu parti mill-ħidma tiegħu u se jissuktaw bil-ħidma tiegħu. Fisem il-Parlament Ewropew aħna nofru l-kondoljanzi tagħna lill familja tas Sur Pannella u lill ħbib tiegħu u anki il-kollegi tiegħu. Meine Damen und Herren, unterbreche jetzt die Sitzung für